tal-Komissjoni tal-2016 u wara mozzjoni tal-Aldi, tal-Ħodor, tal-IPP u tal-Alde eh, għanna il-votazzjoni l-ewwel punt. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma Issa immorru għat-test oriġinali b'żewġ partijiet. Votazzjoni nominali l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet issa t-tieni parti wkoll votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet ukoll Issa, emenda 8 u kol votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Test oriġinali, paragrafu 2, żewġ partijiet, l-ewwel parti, favur kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Issa amenda 14. U kol votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa, emenda wieħed favur. kontra astenzjonijiet għaddiet anzi maddiċ, jikorriċi ruħu l-President. Maddiċ, neġan nirripetu. Issa, emenda 15, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa, emenda 2 għal paragrafu 4, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ Issa test oriġinali, paragrafu 4 b'żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Tieni parti wkoll votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Għaddiet Issa amenda tlieta ta' favur, ta' kontra, astenzjonijiet mandiċ. Amenda ħamsa, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Amenda 23, favur, kontra, astenzjonijiet mandiċ. Issa, test oriġinali, paragrafus 6, l-ewwel parti ta' favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet parti 2 favur kontra astenzjonijiet u għaddiet. Issa emenda 24 dawk favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 7 test oriġinali f'tlet partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddit parti parti vada xogħol nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Tilet parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 8 test oriġinali f'tet partijiet l-ewwel parti favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tilet parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 25 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 41 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Test oriġinali tal-paragrafu 11 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit paragrafu 12 test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti daw favur kontra astenzjonijiet għaddit tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 13 żewġ partijiet l-ewwel parti daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa, emenda 11. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. maddiċ. Emenda 12, votazzjoni nominali wkoll, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 13. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 9. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Grazzi votazzjoni maluqa. Maddiċ. Amenda 42 kol votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 26 da favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa paragrafu 16 ferba partijiet l-ewwel parti da favur kontra astenzjonijiet għaddiet. tini parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Tiqlet parti, votazzjoni nominali wkoll, votazzjoni miftuħa. Grazzi, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Raba parti. kol votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa għaddiet. Issa mmorru għall-emenda numru 10 ukoll votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maddiċ. Paragrafu 18 f'żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. għaddit. Tini parti dak favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Amenda 43 dak favur, kontra, Astenzjoniet. maddiċ. Paragrafu 19 f'ħames partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tielet parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Raba parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-ħames parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 44 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Anzi, ma għaddiet il-President jkorreġi ruħu. Amenda 16 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Dan ifisser illi 27 taqa u issa nivvotaw fuq paragrafu 20 test oriġinali Anzi, 20 ta' kollha kemmi, 21 żewġ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddit tieni parti u kol votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa u ukoll. Issa paragrafu 23 test oriġinali da favur. Kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 24, test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 27, erba partijiet, l-ewwel parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, tieni parti dak favur kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Tilet parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. għaddiet. Raba parti dak favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Paragrafu 28 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Tini parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Per emenda 28 dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Test oriġinali tal-paragrafu 29 dak favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 30 u l test oriġinali soċ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 31. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Grazzi, votazzjoni issa maluqa. Għaddiet. Paragrafu 32, tlet partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Tillet parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Paragrafu 33 test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Grazzi votazzjoni maluqa. Għaddiet issa emenda 6, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Mannix għalfejn votaw fuq it-test oriġinali, issa paragrafu 35 emenda 29 mill-alde dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ test oriġinali f'tliet partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Tielet parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa mmorru għal Emenda 30. Tixtiqu nivverifikaw it-tielet parti tal-paragrafu 35. Iva, t-tielet parti ta' 35, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Iva, għaddit. Morru bissa għall-emenda 30 ta' favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kien ċar, test oriġinali tliet partijiet. L-ewwel paragrafu 36 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tret parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 37, erba parti, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet Tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet Tielet parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet Raba parti favur kontra astensjonijiet ukoll għaddiet. Issa paragrafu 38 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astenzjonijiet ukoll għaddiet. Issa, test oriġinali paragrafu 39 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Test oriġinali tal-paragrafu 40 żewġ partijiet l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 41 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet ukoll għaddiet. Issa paragrafu 42 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet ukoll għaddiet. Paragrafu 43 żewġ partijiet l-ewwel parti ta' favur kontra astenzjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 44 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet ukoll għaddiet. Issa naslu għall-emenda 46, eh, paragrafu 46, dak favur kontra astensjonijiet eh, maddiċ u l-emenda 31 wara l-emenda 4 li kienet ċara ħafna, issa emenda 31 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. Issa test oriġinali tal paragrafu 47, żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Tieni parti dak favur kontra U kol għaddiet. Issa naslu għal paragrafu 48 ferba partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet se jkollna bżonn nagħmlu verifika ma stajtx nara minn għalet il-President. It-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Biex nagħmlu ċek. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Tielet parti votazzjoni nominali wkoll, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet ir-raba parti votazzjoni nominali wkoll, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa, grazzi. Ukoll għaddiet. Paragrafu 55 test oriġinali l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Amenda. 38. da' favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Test oriġinali, żewġ partit l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet tini parti favur. Kontra, astenzjonijiet ukoll għaddit. Paragrafu 57 test oriġinali dak favur. Kontra, astenzjonijiet Għaddiet. Paragrafu 58 test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Sema se konna bżonn niverifikaw ħudu paċenza tieni parti tal-paragrafu 58 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U koll għaddit. Mela morru paragrafu 59 soċ partijiet l-ewwel parti ta' favur, kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur, kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 60 test oriġinali f'ħames partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Grazzi votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Tieni parti favur, kontra astenzjonijiet għaddiet tielet parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet raba parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet ħames parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet Paragrafu 61, test oriġinali b'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa għaddiet. Paragrafu 62, emenda 37, mill-ħodor favur kontra astensjonijiet maddiċ. Tajb, issa ngħaddu għal verifika mela. Amenda 37 qegħdin niċċekkjaw. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Iva, għaddiet. Id-speċini għat il-President Iva, kellkom raġun, għaddiet. Issa il-paragrafu 63, test oriġinali f'erba partijiet dak favur fuq l-ewwel parti. Kontra, astenzjonijiet, għaddiet Parti sekonda, tini parti, favur kontra, astenzjoniet, għaddit. Parti ter, teret parti, favur kontra, astenzjoniet, għaddit. Raba parti, favur kontra, astenzjoniet, għaddit. Il-paragrafu 65, zewġ partijiet. L-ewwel paragrafu favur kontra astenzjoniet, għaddit, tini parti favur kontra astenzjoniet, għaddit. Il-paragrafu 67 test oriġinali votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni malwuqa, għaddit. Paragrafu 70 test oriġinali favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Il-paragrafu 72 test oriġinali żewġ partijiet l paragrafu favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. U t tini paragrafu nominali, votazzjoni miftuħa, Votazzjoni maluqa. Għaddit. U issa għaddu għall-emenda 17 mill-grupp tal grupp SND favur kontra astenzjonijiet. Kienem minn ma vota ma votax eh, 17 favur. Grazie. EPP. Kontra astenzjonijiet għaddit. 18 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Eh, paragrafu 75, test oriġinali, żewġ partijiet, l-ewwel paragrafu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit ukoll. Paragrafu 78 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 79, test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Grazie, votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 32, għalde, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Paragrafu 80, test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni maluqa, miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Paragrafu 81, test oriġinali, żewġ partijiet, paragraf l-ewwel parti, favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Tieni parti, votazzjoni nominali. Votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 45 u koll uh, eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma ddiċ. Issa nieħdu test oriġinali tal-paragrafu 82, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Paragrafu 84, test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Addit. Paragrafu 58, 85, tlet partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Addit. Tieni parti. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. U sa t-tiret parti u koll votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 33, favur. Kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 19 favur kontra astenzjonijiet għaddit 34 favur kontra astenzjonijiet għaddit Nistaw namlu verifika 34 kienet pjuttost viċina. Et namlu verifika tal-emenda 34, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Iva, għaddit. 46 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 47 eh, favur kontra astenzjoniet maddiċ. Paragrafu 9, test oriġinali, l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet għaddit, tieni parti favur kontra astenzjonijiet, għaddit. Tiret parti, favur kontra astensjonijiet. għaddit. Paragrafu 95, test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddit, paragrafu 96, test oriġinali, favur, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Paragrafu 98, żewġ partijiet, test oriġinali. L-ewwel parti favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Tieni parti favur, kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 20, SD, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Vot nominali sul fuq il-menda 99, votazzjoni miftuħa, maloqa, <coughs> għaddit. Paragrafu 100. Test oriġinali żewġ partijiet favur kontra astenzjonijiet għaddit, teni parti votazzjoni nominali. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 48, ENF, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Paragrafu 101, let partijiet, test oriġinali. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, tieni parti, anki din votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Tiret parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 21, favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 102, test originali żewġ partijiet, l-ewwel parti, favur, kontra, astenzjonijiet, Namlu verifika fuq di. L-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. U ċara u liġita adottata, il-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 22 ġiet irtirata, nivutaw fuq test oriġinali emenda paragrafu 103 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet, għaddit. Tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Tielet parti favur kontra astensjonijiet. għaddit. Test oriġinali tal-paragrafu 104, żewġ partijiet, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, l-ewwel parti s votazzjoni maluqa. Għaddit. Tieni parti, s votazzjoni ftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 35 favur. Kontra. Ollu jdejkom so, 35, favur, kontra, astensjonijiet. Sejkon għamlu verifika. 35, verifika. Votazzjoni maluqa. ċarament għaddit. Minna fuq ma, ma kienieċ tidessu. So. Test oriġinali 117 l żewġ partijiet. L-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 120 test oriġinali votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 36 favur kontra astenzjoniet maddiċ nistaw namlu verifika fuqa pero jidir li ċara 36 verifika elettronika votazzjoni maluqa maddiċ emenda numru 7 votazzjoni nominali Votazzjoni maluqa. Ma ditx. Emenda 39 favur kontra. Astenzjonijiet ma ditx. Test oriġinali. Eh, premessa de votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Premessa E, test oriġinali, fi tlet partijiet, l-ewwel parti favur kontra, astenzjoniet, għaddit. Tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddit. Tiret parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddit. Premesta G, test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. <coughs> Votazzjoni maluqa. Addit. Eh, premessa H, test oriġinali, vot maqsum, l-ewwel parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. <coughs> Votazzjoni maluqa. Addit. Tieni parti, votazzjoni nominali u koll, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa għedni votaw fuq rizoluzzjoni kollha kemmi, anke hawnhekk għandna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ir-riżoluzzjoni adottata Grazzi ħafna u nifirħu lill-awturi.